aħna nixtiew li konfermaw kemm huwa importanti l għol tal-Parlament Ewropew f'dak li nixtieqsam protezzjoni ta' ċittadini u li jkollna l-Unjoni Ewropea dejjem taqbeż ċittadini Grazzi. Aussprache ist damit geschlossen. Grazzi ħafna bekk intemmu dan is-suġġett u issa nifutaw fuq dan is-suġġett għadha f'nofsinhar. Werte Kolleginnen und Kollegen, als nächster Punkt Eżis kollegi, issa naddu għal-punt li mis fuq l-agenda tana u issa dibattitu konġunt fuq il-ftejm ta' riammissjoni. U issa naddu għal diskussjoni fuq il-ftejm ta' riammissjoni vizavi il-Pakistan kif ukoll pajjiżi terzi oħrajn. Issa naddu għas-sur sugur bħala il rapporter Kjoġbok. Grazzi ħafna minn mintu daħlet fis-sekret ta' Lisbona dan huwa ftehim tal-emissjoni li aħna rridu napprovaw minħat tal parlament Ewropew. Il-Kunsill ressa emenda negozjar, mandat ta' negozjat emendat dwar dan is-suġġett wara numru ta' negozjati wara li l-proċess inbeda fil-fatt fis-sena 2000 u fis-26 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet dan il-tim ta' remissjoni kien iffirmat wara li daħal fis seħħ trattat ta' Lisbona l-Unjoni Ewropea issa hija s-suċċessur tal-Komunità Ewropea u aħna bħala Parlament Ewropew rridu napprovaw jew le dan il-tim ta' remissjoni kellna opinjoni pożittiva mill bosta kumitati fosthom tal-libertajiet ċivili u tal-affarijiet legali li fejn huma futaw, favur dan il-ftim u lan ta' dan il-ftim huwa li niffaċilitaw u naġlu il-proċeduri ta' riammissjoni bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Pakistan. Issa dan sar obbligu li fil-fatt nerġgħu indaħlu lin-nies fil-pajjiżi tagħna skont ċertu kundizzjonijiet naturalment u aħna sanna għodda importanti ħafna fidejna sabiex ikomplu niġġieldu mal-immigrazzjoni kontra l-immigrazzjoni illegali u anke nżidu s-sigurtà fit-territorji tal-Unjoni Ewropea. Il-Pakistan huwa wieħed mill-iktar pajjiż importanti tal-oriġini dak li għandu x'jaqsam immigranti li għandna fl-Ewropa nafu li l-kondizzjonijiet ta' dħul u ta' residenza li għandhom fl-Unjoni Ewropea jibqgħu validi u l-ftim li aħna għandna mal-Pakistan naturalment għandu importanza reġjonali minħabba li jista' jiffaċilita wkoll l-isforzi li tagħmel l-Unjoni Ewropea li permezz tagħhom għandha l li kollha aħjar kooperazzjoni reġjonali aħjar ma' dan ir-reġjun. Aħna nafu wkoll li permezz ta' dan ir-rapport aħna qed nippruvaw ukoll naħdmu iktar fuq il-livell legali u nafu li l-Pakistan irid iżomma l-standards internazzjonali u jirrispetta l-istat ta' dritt ħajkollna komitat konġunt parlamentari li fil-fatt ħajkun infassal u l-Kummissjoni Ewropea biss ħatiħu sem f'dan il-Kumitat tal-Immissjoni, allura aħna nitolbu lill kummissjoni sabiex tinformana fuq bażi regolari fuq dak li jkun qed jingħad f'dan il-Kumitat. Jiena nixtieq li ngħid li l-partijiet jridu jgħidu li xulxin li n-negozjati kienu komplet jom temma jina nishtan ringrazzja ħafna l-Komissjon, nishtan ringrazzja ħafna l-kollegi tal kooperazzjoni tagħhom u nittama li intom ħata votaw favur dan ir-rapport. Grazzi ħafna s-sanaddu għal Assur Moros. Kieġba. Uh, thank you, President, and thank you. Grazzi ħafna grazzi ħafna l-Sur Sogor tax-xogħol tiegħu il grupp tal-Soċjalisti Demokratiċi votaw kontra fil- fil-laqa tal-Kumitat minħabba li aħna naħsbu li drittijiet tal-bnida mhumiex garantiti permezz ta' dan il-ftehim u nafu wkoll li il-Pakistan huwa ma kienx firmatarju tal-ftim tal-1951 illi joħloq sitwazzjoni li mhijiex stabbli u jedda xejn perikoluża aħna naħsbu li jekk aħna fil-fatt nridu nifirmaw ftejm tal-emissjoni, rridu hemm ftejm illi diġa kien iffirmat fil-1951 fil-fatt aħna nafu wkoll il-Pakistan u l ġorġja aħna għandna negozjati illi ħajkunu konklużi dal-waqt u aħna ħaniffirmaw kol ftehim ma' Turkija dal-waqt. U aħna nafu illi tħassib tagħna dwar drittijiet tal-bniedem għandhom ikunu konsidrati mill-Kummissjoni meta jkunu qegħdin jagħmlu negozjati dwar dawn il ftehim Aħna maħniex qegħdin nistennew li dawn in-negozjati jibdew qabel ma aħna nikkonsidraw bir-reqqa dawn it-ħassib dan it-ħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem u r-rispett ta' dan it-drittijiet fil-Pakistan. Qabel ma dan ma il-proċedura daħlet fis fis-sena 2004 aħna ma kenniex evalwazzjoni tal-konsegwenzi tal-implementazzjoni ta' dan il-ftehim. Għal din raġuni aħna nitolbu lill kummissjoni sabiex tagħmel evalwazzjoni tal-konsegwenzi ta' ftehim bħal dan aħna nemna naturalment u favur il-ftehim ta' riammissjoni però dan m'għandhom ikunu bbażati fuq is-salvagwardja u l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Il-Pakistan huwa wieħed minn dawk il-pajjiżi li ma ffirmawx il-konvenzjoni dwar ir-refuġjat u allura rridu noqogħdu attenti ħafna nimxu bil-qalbu. Grazzi ħafna issa ngħaddu Sinjura Flotħ, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjur President. Iva, dal il-bita xejn jiena naħseb li il-rapporter ma kienx uh, bil-galbu bizzejjed u ma għallinix l-informazzjoni kollha qabel ma jitlobna għall approvazzjoni tagħna għal dan il-ftehim tal-emissjoni. Il-Pakistan huwa wieħed mill-pajjiżi illi għandhom l-iktar refuġjati. U aħna issa din nistennew li huma jilqgħu iktar refuġjati fosthom. Jiena naf li hemm ħafna wkoll ċittadini Afgani li qegħdin imorru fil-Pakistan. Ma nasibx li qegħdin xi ħaġa pożittiva. l kunsill tal-Ewropa jgħidilna jekk aħna li aħna nistgħu nirratifikaw ftehim tal-immissjoni biss minn dawk il-pajjiżi li jistgħu jiggarantixxu livelli ta' protezzjoni internazzjonali ta' konvenzjonijiet internazzjonali. U jekk jiena ngħid iva jiena favur għas biss naf għax qed ngħid jiena favur, jekk nagħtu ħarsa li dawn l-artikli laqas biss huwa possibbli li eh, tkun taf min ħajkun affettwat u kemm ħajkun hemm nies li ħajkun affettwat jekk hux elfejn persuna jew kellha elfejn elf persuna, skużawni. Maħabba m'għandix dettalji dwar eh, x'ħajġi wara r-ratifikazzjoni ta' dan il-ftehim. Min ħaj kollu jipprova li dawn in-nies ġew direttament mill-Pakistan għall-Unjoni Ewropea? X'ħan għamlu b'dan l-iskadenza ta' 30 jum jekk il-Pakistan ma jweġibniex? fuq xi talba li nkunu għamilna aħna ħan nispiċċaw allura f'sitwazzjoni li kif nagħmlu s-solta, kif nagħmlu s-solta nħallu konna proċedura tal-isse passen, nħallu jgħaddu l-kelħat, mbagħad il-problemi jiġu wara. Anka dan il-kumitat ta' riemissjoni mistax ngħid li jiena favur dan il-kumitat minħabba li aħna ma nafux x'konsegwenzi ħajkonna fil-prattika dan ħaj jiddependi ħafna fuq il-mod ta' kif aħna interpretaw dawn il-kwistjoni ġifieri għadha rridu nifutaw kontra dan ir-rapport. Grazzi ħafna sa ngħaddu għas-Sur Tavares. Grazzi ħafna, bżonn li konna seri eh, ta' problemi li bżonn nindirizzaw b'mod individwali. Hawnhekk qed nitkellmu fuq affarijiet legali għax jista' jkun l-ewwel ftehim adottat minn dal-Parlament wara l Lisbona. Għallaq stand għanna problema ta' skrutinju parlamentari illi għandu jkun dettaljat kemm jista' jkun. Għaldastant, il-Parlament jagħmel sew illi għajjem rizervi u jiżgura illi l-ftemiet li ħajġu wara dak li qed niddiskutu llum u li ħajkunu approvati mill-Parlament igawdu minn sistema aktar effiċjenti tal-kontroll u anka fuq eh, influssi ta' migranti mhux biss fuq rifuġġati. Ftehim mal pakistani għajjem dubi u ftehim illi mhuwiex ta' ammissjoni ta' persuni ta' nazzjonalità pakistana biss imma ftehim li jolqot anka ċittadini tal-Afganistan. Kif nafu l-Pakistan ma firmax il-Konvenzjoni ta' Ġeniva tal-1950 fuq refugġati u l-Unjoni Ewropea għandha biż żewġ alternattivi qudiema jew li jirrispettaw 100% id drittijiet tal-bniedem jew jirrispettawhom għal 80-90%. Ħafna drabi qed nitkellmu ma' nisa illi eh, tiġu trattati ħażin fil-Pakistan u anka ġutiet ta' tfal mhux qed tiġu rispettati u m'għandniex niddependu fuq l-awtorità tal-Pakistan sabiex jeġixxu kif suppost. Xi jemilu iddiskutejna l-arar fil-Pakistan. 21 miljon persuna li tilfu darhom. 21 miljon refugġat illi kellu jitlaq minn daru jina naħseb illi issa mistax il-jum wara huwa skandalus illi illum qed nitkellmu fuq ftejim ta' rimessjoni mal-Pakistan għal persuni illi sofrew kriżi ek kbira. L-Onorevoli Grisberg, sur njura president fisem il-grupp tal-liberali xtaqt ngħid li aħna favur ftejim ta' riammissjoni bħala strument ta' ġlida kontra l-immigrazzjoni illegali. U ma' aktar utli minn ftejim multilaterali oħrajn. Dan il-qafas legali li qed niċċaqalqu hemm tliet punt importanti li ewwel nifformaw mod sistematiku l-Parlament dwar l-applikazzjoni ta' dawn il-ftejmiet għaliex ninsabu taħt kodeċiżjoni hawnhekk. It-tieni impenjajna ruħna sabiex ninnegozjaw seba' ftejmiet ġodda u qabel nikkonkludu ftejim ieħor hemm bżonn nivvalutaw dawk tal-passat fuq drittijiet tal-bniedem li ma garanziji l-Kommissjoni tistattina fil-qafas illi f'kas illi l-pajjiżi terzi ma jkunux konfirmatarji tal-Konvenzjoni ta' Ġeniva kif qalu kollegi. Jina personalment, flimkien mal-grupp tiegħi, favur ftehim tal-emissjoni għal Pakistan u nisħa illi għatem ħafna zo eh, oqsma li għadhom mhux ċari f'dan il-kuntest anka jekk il-Komissarju Malmstrom li xtaqt nirringrazzja permezz ta' dikjerazzjoni tagħha tatna garanzija f'termini ta' monitoraġġ f'termini ta' negozjati mal-Pakistan. illi għadhom ma firma u xċertu f'semit internazzjonali. Il-Komissarju tajt ukoll illi NGOs b'karattru umanitarju jistgħu wkoll jipparteċipaw fil-Kumitat ta' kontroll u uh, pala sine qua non irridu nitolbu li l-Pakistan jiffirma l-Konvenzjoni ta' Ġeniva għaliex m'għandniex nitraskuraw il-fatt li hemm bżonn il-bilanċ bejn punti li għandhom x'jaqsmu ma' sigurtà u dawk li għandhom x'jaqsmu ma' rispett ta' drittijiet tal-bniedem u protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem f'kull reġun tad-dinja. Din tinsab fil-bazi tal-prinċipju Ewropej tagħna. Grazzi, grazzi. Il-Kommissjoni permessa tal-Kummissarju Malmstrom. Grazzi ħafna, Sinjura President, Onorevoli Membri, Iva l-Pakistan. Fil-fatt kien fiċ-ċentru tal-attenzjoni fl-aħħar xar u l-kol niftakru telf ta' t telfin ta' ħajja mek u aħna, anka l-Kunsil, qed nippruvaw intaffu tbatija mek billi nsibu modi kif nżidu l-kummerċ u nibnu mill-ġdid il-pajjiż kif ukoll ngħinuhom illi eh, ma jkunx hemm tal diżastri jista' jkunu dan kien fiċ-ċentru wkoll tal-laqgħa mal konsil il-ġimgħa li għaddiet. Fuq il-punt li għanna l-lum fuq l-agenda, xtaqt nirringrazzja l-Komitat Libe u l-rapporter għax xogħol kostruttiv tagħhom u għall-appoġġ li taw il-Kummissjoni meta adottajna propju il-rapport fl-Ulju. Il-ftim internazzjonali kien strument importanti sabiex nikkontrollaw flussi migratorji u l-ċattat tal-Lisbona propju jissemmi espliċitament fejn bħal dan politika ta' azil jekk li tkun kredibbli tkun ibazat fuq il-prinċipju li dawk li m'għandhomx titlu legali sabiex jgħixu f'reġun jidħol fis-seħħ tim ta' emissjoni li faċilita pajjiż pa' persuna li qed tgħix mod illegali f'pajjiż u dan inkludi proċedura fejn għadna qegħdin fastu proċeduri. Ukoll dan huwa marbut ma' politika ta' viża li saret ħaġa importanti ħafna meta negozjaw ftejm ta' faċilitar ta' viza. Il-Kommissjoni se tkompli segwi il-proċess taħt il-mandat u wkoll nistenew iktar informazzjoni fil-ġejjini xtaqt nindirizza ċertu tħassib li tqajmu mill-kellima. Il-mistoqsit orali, il-Kommissjoni għandha pen sabiex tilqa l-obligitata ta' artiklu 218 eh, fit-trattat sabiex tinforma lill parlament Ewropew f'kull stadju ta' negozjati u konklużjonijiet ta' ftemit tal-emissjoni. Għan implementaw dawn il-punti billi nirrispattaw ir-ruot tal-Parlament Ewropew fil- proċess ta' teħi ta' proċedura. Don ħanżom muħ maħna nka fil-ġejjini, għaftimit fil-ġejjini. Għalkol ħajkonna informazzjoni li ħat rispetta l-konfidenzjalità f'każijiet ta' negozjati li kuna għadu maddejjin u anka grazzi anka għal qafas tal-ġejjini li fih jaħdmu parlament u kommissjoni. Is-Surman Servisi, Digi General u kol ta'kom l-ewel aġġornament ta' negozjati in kamera dan ippreżentaħ fil-12 ta' Lulju lill-Kumitat Libe. kol kena dikjerazzjoni tal-Kommissjoni u ħansegwu propju xinu jiġri u nibatu rapporti bil-miktub u fil-dettal. Kif nimmassimizzaw il-kooperazzjoni fuq temiet ma' pajjiżi illi ma' firmawx il-Konvenzjoni ta' Ġeniva, iva, ovvjament nixtiequ li l-Pakistan jiffirmaw dan u aħna nvoluti sabiex nippruvaw nikkonvinċuhom u sabiex nkomplu kol fin-negozjati li il-Kommissjoni bħalma intom eh, għandkom għal-qalbkom il-protezzjoni tal-ċittadini, prinċipi pal dan dok mon fiċċentu tal-politika tagħna għal daqstant sviluppajna kif protezzjoni internazzjonali kwalifika proċeduri ta' azil u jinkludi l kodri tal tamnitem u salvagwardjaġi ġi tal tamnitem fil-politika ta' ritorn fil-direttiva ta' ritorn u kull stat membru tal-Unjoni Ewropea u ma' marbuta mill-Konvenzjoni ta' Ġeniva fuq l-status ta' refugees u anka fuq il-Konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u dawn l-standards skuraw li l-ebda persuna ma tista' titneħħa jew eh, tgħaddi minn proċeduri minn stati membri jekk ma nizgurawx li persuna ta' tmur lura pajjiża mhix se tiġi persegwitata. Kull sitwazzjoni għandha tiġi valutata u l-istrument ta' żil tal-Unjoni Ewropea jitlob l-Istati membri jeżaminaw individwalment kull applikazzjoni ta' żil sabiex persuna tkun tista' toqgħod fil-pajis qabel ma tittieħed deċiżjoni fuq l-applikazzjoni. Mbagħad tipprovdi rimedju qudiem orti jew tribunal. Dawn l-standards huma importanti sabiex nirrispettaw il-prinċipju ta' resit l-ilma u mhuwiex limitat minn kull ftehim tal-jammissjoni u din hija ħaġa importanti ħafna kull ftehim tal-Missjoni tal-Unjoni Ewropea jipprovdi eh, klawzola li titlob illi dawn l-standards ikunu rispettati. U l Ma nix ninsew il-ftim ta' riammissjoni jista' kull rol importanti sabiex jimmina eh, l-attività ta' networks ta' kutrabandu ta' bledmin, rapport minn iktar minn sena mill ġnus Mauda u l-uffiċċju ta' ġnus Mauda fuq il-kriminalità u l-traffikar ta' droga eh, li kien tisegwi l-sotoni f'Pakistan jaħseb li tħol f'din l-industrija kien seħa industrija kien jammonta għal 1.25 biljun dollaru. U koll, il-rapport jgħid li għanna nibdew ftejm ta' kooperazzjoni ma' imsiħba strateġiċi inklużi ftejm internazzjonali għall-assistenza u estradizzjoni. faċilitar ta' visas, mem lebda lista ta' prerekwiziti sabiex nibdew negozjati din il-xorta mill-Unjoni Ewropea tikkonsidra l-fatt li kien hemm konklużjonijiet fuq il-ammissjoni implementazzjoni ta' il bilaterali preżenti u anka progress fuq affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ġustizzja u affarijiet interni, inklużi il-drittijiet fundamentali għandna wkoll nżommu f'moħħna li għal kull pajjiż illi magħhom ikkonkludejna ftehim, il-Kommissjoni prezentat abbozz ta' mandat li jsegwi l-konklużjoni tal-Konsil illi jinkludi kontat persuna persuna mal-pajis involut. Tem ta' riammissjoni ma' monitorat minn komitati relevanti jitwaqfu taħt kol ftejm u aktar minnek niġbru kol informazzjoni relevanti fuq l-implementazzjoni tal ftejm u sissa ma kena lebda problema f'dan il-rigward. Inkluż mill-NGOs se kienu involuti fil-qasam minkejja l-fatt li jħut minn dal-pajjiżi qed fej dawn il-proġetti qed jagħmlu l-affarijiet mxew kif suppost. Tatim tal-emissjoni ħadd ma jintbat lura jekk dan ifisser riskju fuq il-persuna involuta. Li l-persuna involuta tkun suġġetta għal tortura jew eh, xitik, eh, xitib ta' kastik kontra l-persuna jekk dan iseħ mhux xaġa għandha x'taqsam mal-tim ta' remissjoni imma deċiżjoni ħażina minn istat membru. U l-Rati Nazzjonali hawnhekk eh, għandhom jġudikaw kif mitlu ukoll mill konsil ta' Europa fil-Kunsill Ewropew fil-taħt il-programm ta' Stokkolma, il komissjoni se tippreżenta prezentazzjoni fuq il-ftejim ta' riammissjoni f'kull pajjiż. Il-Kummissjoni se tikkonsidra fil-qafas tal-valutazzjoni l-possibilità illi suġġerejtu illi konna pont espliċitu illi jsemmi r reintegrazzjoni Però qed provdu appoġġ għal proġetti differenti u il-fond ta' ritorn jipprovdi possibilta sabiex eh, stat membru jospita individwi. Eżatt kif jaslu fil-pajis. Għal dan stant hemm modi kif napoġġaw dan, ħan namlu valutazzjoni għandna direttivi fisseħ il-Komissjoni se tżomm monitoraġġ fid-dettal u ħanżomkom informati kif mitlub fil-temi ġenerali għanna bejn jitnaw kaf din il-komunikazzjoni li kienet adottata mill kumitat Libe fl-Ulju u permezz dan nittam li tistaw tapprovaw il-ftejim. Grazie dank. Grazie ħafna, Signora President. Grazie ħafna, Signora Kommissarju. Is-Sur Albertini fissam il-Kumitat tal-Afrit Barranin għal-minuta. Grazie ħafna, Signora President. Wara 8 snin, bil bidu tan negozjati bil-Komissjoni Ewropea u l-Pakistan fl-aħħar wasanna għal ftejm fuq proċedura ta' riammissjoni għal persuni illi jiexu fl-Unjoni Ewropea mingħajr permess. Il-Komitat tal-Affarijiet Barranin eh, talab li jitwassal rapport fuq dan. Punt importanti, speċjalment fid-daw tal-iżviluppi fir-reġun u anka kwistjonijiet ta' marbuta ma' dritti ta' bnid fil-Pakistan. Fil-komitat kena dibattitu twil u tajm ċertu tħassi il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fost l-oħrajn u anka negozjati illi tmexxew il-Konvenzjoni Ewropea mal-Pakistan illi ma żgurawx drittijiet u sigurta għal persuni illi intbatu lura fil-Pakistan. kol konna mħasba li sissa ma kienieċ teżisti valutazzjoni ta' 11 il-ftejim ta' riammissjoni li ġa huma ma seħħ Fl-ħar mill-aħħar il-kollegi tal-AFET qablu li qafas ċara l-kooperazzjoni fuq riammissjoni ma' Pakistan huwa preferibli meta qabbel ma' sitwazzjoni fejn istati membri jikkeċċu migranti illegali mill-Pakistan għabbazi ad hoc u minar kontroll ibbażat fuq ir-rispett ta' tirċin tal-nidem l-artiklu 16 jiżgura l-Unjoni sabiex teżerċita poteri pal dawn għal daqstant Il-komitat tagħna jsejjaħ sabiex nivalutaw regoli li ġa għandna fis-seħħ ukoll napprovaw il-ftejm li għandna un Grazzi ħafna. fissem il pps issa Manfred Weber għal minuta u nofs. Signora President, Signora Komissarju, eżis kollegi. L-ewel net, il-Pakistan qed niddiskutu dan meta s-sitwazzjoni hija delikata fil-Pakistan u meta orejna eh, solidarjetà mal-Pakistan mal wara diżastru naturali. Imma issa fuq il-ftejm innifsu Xtaqt nitkellem fuq il-ftejm tal-remissjoni. Dawn it-tib ta' ftimiet huma neċessarju għalfejn għaliex aħna għanna nirregolaw l-influssi migratorji u kol nirregolaw il-numru ta' persuni li għedin hawnhekk illegalment. Jiena naf illi ħafna drabi fuq il-prinċipji tal xellu jaqblu maħna, ma mta niġu biex niddeċidu, mta niġu biex nivvotaw ma jaqblux maħna. U għalek juru naqas ta' koerenza. Fuq rispetta ta' drittijiet ta' persuna u għaveru, imma hemm alternattivi għal riammissjoni. Ma nirġux situazzjoni fej konna 27 sistema differenti, għalhekk ridu ftejm ta' riammissjoni wkoll kif nistgħu nejnu situazzjoni fil-ġejjini, nasib għanna nsaxħu network tana fil-ġejjini, jekk rridu niftħu iswi Ewropej fil-negozjati kommerċjali fuq livell dinji, għanna nsemmu f'temi ta' riammissjoni u anka meta noffru possibiltajiet ta' migranti illegali, stati membri għandhom jagħtu assigurazzjoni fuq riammissjoni. Networking huwa importanti hawnhekk. Grazzi fisem il-grupp tal-SND Silvi Gijom, mikroġoba. Kanzi ħafna, Sinra President, eżis kollegi. Is-sitwazzjoni umanitarja diżastruża fil-Pakistan waslet sabiex ipposponejna bġematejn il-vot fuq il tim ta' rimissjoni mal-Pakistan. Hemm ħafna mistoqsijiet li għadhom pendenti, hemm ħafna tħassib Il-Pakistan għandu rekord mhux tan tajjeb ta' trittijiet tal-bniedem. Ġa smajna f'din l-awla illi pakistan ma firmax il-konvenzjoni ta' Ġeniva fuq persuni minar stat u persuni qed ifittxu l-azil. Dan għandu x'jaqsam l-aktar ma' persuni ta' ċittadinanza Afgana. Huwa tajjeb li l-Komissjoni titlob il-Pakistan tirrispetta l-Konvenzjoni ta' Ġeniva, ma dan se wasalna mkien għandna bżonn li Pakistan tiffirma il-Konvenzjoni ta' Ġeniva u konvenzjoni toħra għandhom xaqsu ma' drittijiet tal-bniedem. Aktar minn hekk, meta niġu għall-implementazzjoni ta' dan il-ftehim, jiena naħseb illi qatem ħafna punti li ma għadhom mhumiex ċari fuq kamp ta' applikazzjoni u l-iskop tal-ftehim, speċjalment għal dak l-għandu x'jaqsam protezzjoni tad-data personali. Tlabna għal darba li ta' sabiex il-Kommissjoni tipprovdinna reviżjoni ta' ftemiet ta' riammissjoni li għanna fis-seħ ma sissa ma wasanna mkien sfortunatament. Għanna bżonn sommarju ta' f'temit ta' remissjoni li għanna fil-prezent kif wasanna li jom u l-proċess ta' implementazzjoni. Il-Parlament issa leġislatur u irrid l-informazzjoni mill komissjoni l-lum aktar minn qabel dan il-votazzjoni se tkun se jkun votazzjoni simbolika anka fid-dawl tal-rol ġdid tal-Parlament. Ikun qed jibgħat messaġġ lill Libja fost oħrajn għanna nizdu dan il-ftejm unna nitolbu aktar ftoħ fin negozjati Mela fl-isem tal-Alleanza tal-Liberali u Demokrati sa se jkollna Cecilia Wikstrom għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Kommissarju. Bħal ħafna mill kollegi tiegħi jiena wkoll inħoss illi was illi li dan iżmin li qed neħdu biex niddiskutu ehm, il-waqt issa li qed niddiskutu dan il-punt mhuwiex eh, il- ħin f'waqtu għax eh, rajna l-arar u anki l ħafna ehm, nis spostati, iżda ma nix nħaltu l-affarijiet hawnhekk il-ftehim dwar la missjoni hija Um, bazi għal diskussjoni għal uh, dan il ftejim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Pakistan. Għanna najdu dana bħala sfond fil-gwad tal-migrazzjoni legali, iżda fl-istess waqt irridu mwaqfu il-migrazzjoni illegali, nirringrazzja l-monitoraġġ tal-portijiet, nishtiq nassiguraw illi l-Pakistan jiffirma il-Konvenzjoni ta' Ġenevra u il-Parlament għandu jiġi informat dwar il-limitazzjoni tal-ftemiet tal-ammissjonijiet il kas aħna nappoġġaw il-ftemiet dwar il-riammissjoni u nittamaw li l-Komissjoni ta' tweġiba pozittiva biex nistaw niddiskutu l-effetti ta' dawn il-ftemiet. Pakistan ma firmax il-ftajem tal-Ġenevra u din hija komplikazzjoni miżjuda iżda l-istati membri huma huma um, taħt l-obbligu ta' dan il-konvenzjoni ta' Ġenevra u minħabba drittijiet tal-bnedmin. Aħna se niksru dawn il-konvenzjonijiet jekk uh, nibatu lura dawn il-persuni li qegħdin um, taħt riskju fir-rigward ta' drittijiet tagħhom. Għanna nkunu noqogħdu attenti fir-rigward ta' rifulma Naħseb illi non refulma għandu jeżisti jekk il-Pakistan jiffirma jew le il-ftejm ta' Ġenevra jina tneħu pjaċir ngħidha din. Issa fil-gwar tal-ħodor. Is-Sur Sargentini għana jkunna politika fil-gwar tal-reforma eh, biex ikonna politika umana Iżda l-Ewropa wasset tal-idea li jekk dan il-persuni ma jistax l lura f'pajjiżhom għandhom l lura fil-pajjiż minn fejn ġew qabel ma waslu l-Ewropa. Ma nasibx li dan huwa mod uman biex nittrattaw l-affarijiet issa wasalna biex waqqafna n-nies fil-Libja u nħarsu naħa l-oħra jekk jinbatu lura l-Eritrea. Issa qed nibatu, issa nitkellmu dwar il-fatt li nibatu lura l-Pakistan. Iżda kif nistgħu intejbu dawn il-ftemiet fil ta' pajjiżi terzi, dan mhuwiex kif għandna nittrattaw dawn il- dawn l-affarijiet maħniex qed noħolqu politika tal-azil tajjeb hawnhekk uman. Ħafna um, rifuġati jgħaddu mill-Turkija jekk nibatuhom lura hemmhekk dawn il-persuni ma jistgħux jibdew ħajja ġdida għax ma jinstabux post fejn iridu jkunu jew fejn jistgħu jinstabu ruħhom. U bekk ma sibna ebda soluzzjoni jista' fir-rigward tal-xelluk. Unit, is-sur dejjem żewġ minuti għaxbak. Grazzi il-grupp tijaj jinsab kontra il-ftehim riammissjoni mal-Pakistan dan huwa l-istrument ħażin f'mument ħażin skont il-ġnus maquda l-infrastruttura f'Pakistan fil-rigward tal-infrastruttura kollha ta' antija eh, f'għada ħażina li tbagħtu lura għall-menu eh, ħafna xirin ta' snin dawna tilfu um, kull ma kellhom ħafna miljoni ta' persuni temmek. F'dan iż-żmien l-Ewropa għandha tajn lin-nies. Ja ħaġa ħażina li qed nitkellmu dwar politika ta' riammissjoni lejn il-Pakistan meta qed nibgħatu dawn il-persuni dana ma, ma jaqbilx mal-valuri li aħna gburin dwarhom Aħna m'għandniex qed eh, id-diskussjoni dwar ehm, l-ebda garanzija drittijiet tal-bnedmin. Mhix ħaġa li għandha tiġi diskussa bħalissa aħna nsejħu l kunsill biex tam revizjoni tal-din situazzjoni, Pakistan ma ratifikax il-Komissjoni tal-Ġenevra, il-Komissjoni għanda tara filli il-Pakistan ma tistax tiħossib dan ir-rifuġjati bħalissa għandna bżonn il-garanziji Meta nibgħatu lura dan il-persuna li eh, pajjiż ieħor, aħna smajna biss li li għana noqodu attenti li l-istati membri jirrispettaw l-obligi tagħhom fil rigward ta' drittijiet umani. Kif se tagħmel hekk kummissjoni se tibatu persuni um, lura li Pakistan u kif se traċċa dawn in-nies u tara x'sar minnhom. Meta jkun tart wis fil-rigward ta' dawn il-persuni stess, għandna wis ftit wis garanziji f'dawn il-persuni qed niddiskutu dan il-punt f'ħin ħażin issa fil-rigward tal- tal-persuni mhux non-attached fil-plastik jogħġbok. Grazzi, Signora President, jina nġbet l-attenzjoni għal problema li għana fil ta' Turkija. il komissjoni Ewropea għal diversi snin ipprovat waset għal-ftej ma' riammissjoni ma' Turkija. Iżda dak il-pajis eh, ma' jixtiqx jasal għal ftej fil-fat. Għanna konna għat nistennew kooperazzjoni ma' pajis kandidat U muxkil, iżda Turkija hija ġar tal-Unjoni Ewropea għandha frontiera twila ħafna, Turkija hija waħda mill-pajjiżi li żiet importanti fil-gwar tat transitu tal-immigranti illegali, nixtieq nirreferi għal memo ta' dan l-aħħar eh, maħruġ mill-Eurojust u Europol u jgħidilna li Turkija hija waħda mill pajjiżi li żied importanti fir-rigward tal-beħ tal-heroin, tan-negozju tal-heroin. U l kriminalità organizzata mhux biss id-drogi fil-fatt. Jidher li diskussjonijiet mal-Turkija sejrin aħjar milli kienu fil-passat. Iżda jidher li l-gvern Turkija it kiet qed jimponi ċerti kondizzjonijiet li mhumiex aċċettabbli meta nitkellmu dwar il-faċilitazzjoni tal-viża fil-Ewropa, it-torok jixtiequ jiftħu il-frontiera tagħhom kompletament biex ikollhom il-moviment ħieles tal-persuni mit-Turkija u dan ifisser li l-problemi tagħna se jduru anki għall-ar issa fil-kategorija tal-kellima l-oħra l-ewwel net għandna sil-kweros. Grazie ħafna. Sunur Komissarju Malmström, eżis kollegi, xtaqt nifraħ li l-kollega Sugar għal-rapport tiegħu. L-importanza ta' dan il-rapport nistaw naraw għaliex domna xar snin biex sibna ftejim, ftejim importanti mhux biss għal Pakistan imma anka rabtiet tagħna ma' pajjiżi oħrajn fir-reġun. Dan il-ftejm huwa pożittiv sabiex niġġieldu l-immigrazzjoni illegali. Madana kollu? Il-posponiment tal-ftejmu anka li nibatu l-ura persuna f'kolinkwa kas għanda issir taħt rispett tal-liġi internazzjonali, speċjalment tad dritt ta' non-refulmon. Għanna ħafna ċittadini tal-Pakistan li qegħdin mod illegali fl-Ewropa. Nikkondannaw il-fatt li l-Pakistan ma firmax il-Konvenzjoni ta' Ġeniva u lanqas il-patt tal-ġnus ma'uda kontra tortura u il-trattament diżuman tal-persuni. Ftejn bħal dan nixtiequ sabiex innaqsu il-problema il problema f'ħafna stati membri, ma bżonn ikonna valutazzjoni ċara ta' x'inhi s-sitwazzjoni. Kova Benjova fi eineinhalb minuti. Is-sinjora Flaxika Benova għal-minuta u nofs grazzi ħafna. Sinjura President, aħna qed niddiskutu l-ftemiet dwar ir-riammissjoni hawnhekk ħafna minna jinsabu imħasbin dwar il-kwissjoni fundamentali tas sigurtà ta' dawn il-persuni dawn il-ftemiet ma jihtux in konsiderazzjoni dan il-punt jiġi meħuda bħala ovvja li meta żewġ pajjiżi jaslu ftehim jirrispettaw dan il-ftehim. Iżda dawn il-ftemiet ta' rija missjoni huma eżempju tajjeb ta' dawn il- ma jaħdmux fil-fatt il- l-istati kopru anki il provvista tal-enerġija, kooperazzjoni bejn il-polizija u anki il-negozju dawn il ftemiet ta' riammissjoni hija biċċa żgħira biss tal-negozjati bejn il-pajjiżi iżda dawn il ftemiet ta' riammissjoni hija mod eleganti biex neħilsu mill-immigranti illegali. Nixtru il-pajjiżi riċepjenti biftemiet ta' negozju li jkunu beneficjali għalija. Memx bżon li l-pajis reċipenti kollu rrida politika jew kapacità illi jaħdem ma dawn il-persuni. Aħna ninsabu konċernati fil-gwad tal-kwissjonijiet tal drittijiet tal-medmin u importanti dak li jisib taħt dawn il-ftemiet u dan għandu jibqa fil wiċċ tal-agenda. Grazzi, issa. Issa kien nisen għal-minuta. Tajt il-President. F-2005 l-Komissjoni eh, kidbet illi eh, kwalunkwe deċiżjoni dwar l-tkeċija eh, tal persuni mill-istati membri għandhom jirrispettaw il- il-trattat tal-ġenevra ħadd ma jista jibat lura persuni lejn eh, pajjiż fejn hemm ir-riskju ta' tortura jew ehm, trattament digradenti. Issa Turkija hija post fejn hemm il-iksur ta' dawn id-drittijiet, hemm il-Pakistan, eh, skużani, il-Pakistan ma firmax ħafna ftemiet m'hemmx garanzija f'rigward tal-minoranzi eh, reliġjużi jew politiċi tan-nisa ehm, għal rifuġġati u koll l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea mi se kolla um, ehm, sem f'da kollu għanna nirruftaw dan l-ftejim, grazzi. Issa senati il-kelma li su bronz għal-minuta jkjoġbok. Biex nibatu l-ura l-immigranti illegali lejn il-past il pakistan huwa wieħed validu l-kwistjoni ewlenija hawnhekk iżda illa li xanna jkun naftehim mal-Pakistan biex dawna jistgħu jidħlu f'pajjiżhom stess. Jiena għandi ninsab sorpriż iżda minix. Għaw min joġġezzjonaw li jintbagħtu lura anki bil-permezz tal-Pakistan l ġazzjoni tagħhom jidher li huwa li l-Pakistan ma, ma ma jkonformax ma l-istandards ta' drittijiet umani iżda il bicċa kbira tal-pajzi terzi u anki, anki fl-Europa fil-fat dan għal kas. Dawn għet jajdu li dawn li dawn il-persuni għandhom jibqa għonnek. Illa lix ma jajdu xej fil rigward tal-bqija tal-popolazzjonijiet tagħhom f'dawn il-pajjiżi, m'għandniex nistednu l-bqija tal-popolazzjonijiet tagħhom tal-van nofsani tal-Pakistan u tal-Afrika illi <laughs> jiġu joqogħdu hawnhekk. Grazzi, Signora. President. Grazzi sur stazza għal minuta għal nofsi, kħeġbak. Signor President, esis kollegi, jien naħseb li dan huwa li huwa meħtieġ u importanti ħafna nixtieq ringrazzja ħafna l-Kummissjoni li fl-aħħar wasalna dan il-ftehim minħabba li il-fatt li aħna rridu naħdu konsiderazzjoni l-livell minimu ta' protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hija wieħed mill-iktar affarijiet importanti kif ukoll l-iffirmar tal-Konvenzjoni favur drittijiet tal-bniedem. U din naturalment eh, aħna nixtiequ li l-partiti l-oħrajn jaqraw dan il-ftehim minħabba li aħna qegħdin nitkellmu fuq persuni illi huma illegali. Dan huma n-nies li aħna qegħdin nitkellmu dwarhom mhux n-nies pereżempju li qed japplikaw l-ażil. Però dak li aħna bżonn għandna bżonn bħalissa huwa kif inti qed li hemm bżonn din l-evalwazzjoni wkoll però parti minn hekk li jkollna implementazzjoni ta' dawn ta' dawn ir-riammissjoni li jkunu kemm jista' jkun mill-inqas bħala numru nafu illi kien hemm madwar 688.000 deċiżjoni li ttieħdet però fil-fatt ma tbatux lura daqshekk nies. U nixtieq illi l-proċedura timxi b'mod ħafna iktar effiċjenti, grazzi. Ba' eineinhalb minuten. Is-Sir Salina għal minuta nofsi, kħarġbok. Grazie ħafna, Sinjura President, Sinjura Kommissarju, Sis kollegi, debattitu tal-lum fuq il-ftim tal-jammissjoni ma jistax eh, inessina il ftim mal-Libja minnaħa fuq il ftim nidġildu l-immigrazzjoni illegali u sissa l-Kommissjoni ma għaltinix wisq fuq din il-kwestjoni minn kajja l trattat tal-Lisbona jimpona l-Kommissjoni li tinforma l-Parlament il-ħin kollu. Ilkom il-Libja ma mxet ma firmat konvenzjoni ta' Ġeniva u laqas uriet illi qed taġixxi skont liġi internazzjonali pal immigranti tal-Eritrea li qed jinżammu b'mod diżuman fil-Libja u anka għandif maħħidak li ġara l-ġimgħa li għaddiet meta Eh, dajsa Libjana għabdet tispara fuq sajjida Taljana minn Malzara del Vallo f'filmijiet internazzjonali u qalu li kien hemm immigranti illegali abbord kienet ġustifikazzjoni gravi ħafna illi tnebbaħna l-fatt li ftehim bej Libja u l-Italja li inkludi wkoll eh, li immigranti legali jintbatu lura lejn il-Libja li m'għandhomx dritt jitolbu l-azil fl-Italja jinkludi wkoll possibilità li nużaw armi tan-nar sabiex inwaqfu l-immigranti. Dan il-każ il-partijiet mill-ftejim huwa segret. Il-Kommissjoni tafx fih dan il-ftejim ma wasalx iż-żmien forsi nitolbu spjegazzjoni sabiex eh, naraw li l-Libja ma tkomplix tispara fuq bastimenti jekk jasbu li hemm immigranti legali fuqhom għaliex jekk din ir-realtà il-President interrompi l kellima Bera fi eineinhalb minuten bitte. Sur Diasemara, jekk jaġbaka minuta u nofs. Grazzi. Jgħet il-kellim, l-azil huwa kunċett preċiż, m'għandux jaqsam mal ftejmet tal-riammissjoni dan il ftejm huwa parti mill-ġlieda tal-Pakistan kontra l-immigrazzjoni illegali u tal-Unjoni Ewropea. Mhix parti mill-protezzjoni internazzjonali u tal-azil, l ftejm internazzjonali ma fiex dubji ċittadini pakistani li ma jikonformawx mal kondizjonijiet ta' residenza jew għatħul jew ta' xi stat membru jew dawk il-persuni mingħajr ċittadinanza illi kellhom viża maħruġa mill-awtoritajiet mil Pakistani jew mill-Pakistan fir rigward ta' drittijiet tal-persuni umani għandhom jikkonformaw ma' drittijiet. Għanna nirrispettaw il-prinċipju tal-non-reforma taħt il-Konvenzjoni tad drittijiet umani tal-Europa. Il-miżuri fil-ftejim japplikaw biss għal dawn il-persuni preżenti fit-territorju tal tal-Unjoni Ewropea b'mod irregolari mhux se jaffettwa dawk li applikaw għall-azil. Għalhekk ma nansibx li għandna nħaltu dawn iż-żewġ kwistjonijiet. U bekk nwaqfu um, ftehim li huwa importanti fi tal-formulazzjoni tal-immigrazzjoni tal tal-Unjoni Ewropea. Allura ngħidu iva għal dan il-ftehim iżda b'ħafna garanzi grazzi. Dank u voorzitter. De overstroming in Pakistan. Grazzi, Signora President l-arali tal-Pakistan u mal lar li rajna f'dawn l-ħar 80 sena u l-mizerja missa tispiċċa miljoni ta' persuni intlaqtu bosta persuni bla dajar u ħafna edin il-ġuħ ma jistax isibu ikel. Issa, aħna se nkomplu nabu il-persuni fuq dawn l-ajruplani li suppost qed nibatu l-għajnuna umanitarja lejn il-Pakistan fuqhom. Ma nistgħux nagħlqu għajnejna għas-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fil-Pakistan. Il-Pakistan għadu laqqa biss ratifika l-Konvenzjoni ta' Ġenevra dwar ir-refuġjati rridu nkunu ċerti li jkun hemm garanziji xirqa bħal firma tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra u Konvenzjoni oħra għal drittijiet tal-bniedem. Jien għandi kurzita kbira biex nara xiftejmiet l-Unjoni Ewropea sa' tinnegozja ma' pajjiżi oħrajn u importanti li nkunu nafu eżattament x'liġi sabiex ikun ikunu ċerti li l-ftejmiet li jiġu firmati jkunu tajbin. Mbagħad x'inajdu dwar il-Turkija eh, eh, mill-ismajt jiena negozjati ma' Turkija kważi eh, spiċċaw u hemm xi oppożizzjoni minn naħa ta' xi stati membri. tista' tgħidulna eżattament x'inhi l-problema, tista' tgħidulna l-Kommissjoni x'beħsiba tagħmel biex la konklużjoni xierqa ta' dan kollu. Mbagħad se jkun possibbli għal negozjanti torok u studenti torok biex jivvjaġġaw lejn l-Unjoni Ewropea mingħajr viża mux eh, ħaġa xirqa illi l-Unjoni Ewropea tati tkun laxka ma' ċerti pajizi għadħul fil-territorju tagħha u ma' pajizi oħra tuża eh, kejl ieħor. Grazzi ħafna il rapporter fl-introduzzjoni tiegħu qal illi l-Parlament irrit jaqbel ma' dan il ftejim forsi fimt ħażin imma ikolli ngħidilkom minn issa illi jiena mhux obbligat illi nivvota favur dan u żgur mhux se nivvota favur. Eh, dan l-ewwel ftejim ta' wara trattat ta' Lisbona għandu importanza kbira xi messaċ, messaġġ u x'messaġġ qegħdin nibatu lill-Unjoni Ewropea u lil minna. Jekk aħna nappoġġaw u natu s-sosten tagħna lil dan il-ftehim, aħna kuna qed naslu idejna ngħidu li aħna innoċenti u għan għax għandna ftehim, imma aħna fil-fatt ma nafux eżattament x'inhu għaddej ma dawn il-persuni la darba illi jintbatu lura. Jina kont qed nipretendi iktar sensittività f'dawn fir-rigward ta' kwistjonijiet bħal dawn, il-kwistjonijiet li joqtu rifuġati u li jkun hemm ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, adozzjoni ta' dan il-ftehim Eh, se jaffetwa l-mod kif tarana l-bqina ta' dinja għal daqstantina ma naqbilx miegħu. Grazzi ħafna, Signora Zippel, Sur Molza. aħna għanna restrizzjonijiet fuq il-frontieri tagħna u l-immigranti illegali nistaw in waqfuhom xiren ta' eluf ta' persuni illi waslu waslu sal-ġtut tal-Italja fl-2008 issa n-numri qed jonqsu se jkun hemm issa iktar ftehim ieħor ma' Turkija inna tal-biet mhumiex raġonevoli bħal dak ta' Sur Gaddafi tal-Libja u l-ideja illi natu 5 miljun euro fis-sena eh, biex niġġieldu kontra l-immigrazzjoni illegali hija talba li ma tistax tintlaqa' assistenza lill-Unjoni Ewropea, assistenza għall-iżvilupp. Eh, dawn l-affarijiet irridu jinżammu separati mill-immigrazzjoni. Dan japplika ukoll għal għal l-azil li mhux veru għazil u bżonn ukoll li nsaħħu il-Frontex. Issa ngħaddu għal catch DI u nagħti l ewwel mikrofonu lis sur Papa Nikolaw. eżis kollegi, 80% kważi tal-immigranti illegali li jinsabu fil-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea edin fil-Greċja fl-2009 waqqafna madwar 129.000 immigrant illegali li minnhom 5.000 eh, kienu jiġu mill-Pakistan. u iktar minn uh, eh, 36.400 ġew mill-Turkija. Uh, dan huwa ftehim importanti l-artiklu 16 uh, eh, isemmi u jiprevedi l-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fl-Ispanja, f'Malta u fl-Italja Eh, irridu innaqsu il-numru ta' immigranti illegali eh, permezz ta' ftejmi ta' dan it-tip u nittama, Sinjura Kommissarju, li memx don trid minn snin oħra biex naslu għalihom. Għaliex inti ilek tajt għal ftit ta' żmien li s-sitwazzjoni se taqleb għall-aħjar imma żmien inħin qed jafas. Grazzi ħafna. Franziska hemm bżonn li niċċaraw xi ħaġa. Il-persuni li għandhom status ta' persuni illegali mhux bil-fors li daħlu fl-Unjoni Ewropea b'mod illegali imma sempliċement persuni li talbu l-azilu dan ma nagħtalhomx u baqgħu fil-pajjiż. Jiġifieri ma jfissirx li kull min qiegħed fit-territorju tagħna b'mod illegali daħal bl-għajnuna ta' xi kriminalità organizzata il-ċittadini tagħna għandhom stennijiet qed jistennew, jistennew li għandna Unjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem u rispett tal-bnedmin. U naħseb li dawn l-istennijiet ukoll iridu jiġu eh, sodisfati. Jiena nixtieq nkun naf kif inti se jirnexxielek tiċċerta ruħek li l-persuni li jintbatu l-għar ma jkunux perseguitati u torturati kif se tagħmel dan fir-realtà. Grazzi. Grazzi, Signora Kella. Sur Obamaya, minuta kjoġbok. Grazzi, Sur President. L-euforija kbira tal-demokrazija li rebħet fl-aħħar referendum fit-Turkija għandu jitpoġġa f'kuntest. Xorta ma tistax tikkoopera ma l-Unjoni Ewropea fuq il-riammissjoni tar-refuġati it-Turkija ħafna drabi ma tkunx il-pajjiż tal-oriġinu tagħhom ma pajjiż ta' transitu u hemm bżonn li jkun hemm xi tip ta' kooperazzjoni. Il-Frontex ma tistax eh, tkun xi ħaġa li tfisser illi l-Unjoni Ewropea trid tħallas għal ħarsin eh, għal ħarsin u eh, għal lassa fuq il-frontieri tat-Turkija. Hemm bżonn li jkun hemm ir-rispett tal-Konvenzjoni ta' Ġinevra dwar ir-refuġġati ma ma ma nistawx illi nħallu l-Ankara uh, titlob relazzjoniet iktar rib ma' Brussel mill-banda l-oħra, mbagħad mill-banda l-oħra illi uh, jgħidu illi l-Unjoni Ewropea hija um, il-ġenna tal ar tar-refuġati. Grazzi, Sur President, fil-kontest ta' dan id-dibattitu irrid insemmi pajjiż terzi ġifiri Repubblika tal-Moldova fl-2007 l-Parlament Ewropew irratifika l-fejm firmat bejn il-Moldova u l-Unjoni Ewropea fir rigward ta' riammissjoni. Din il-politika xorta fija xidju fijiet l-impatt tagħha fuq ir-Repubblika ta' Moldova ma kienx eh, evalwat mod xira il-proċeduri ta' negozjati u ta' implementazzjoni ta' dan il-ftejim ma kienux trasparenti biżejjed waqt il-gvern komunista mill-2001-2009 kien hemm iktar minn 600,000 persuni li emigraw mill-Repubblika tal-Moldova lejn l-Unjoni Ewropea u dan minħabba il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż. Ħaġa li tidher minn numru kbir ta' kondannazzjonijiet eh, mill-Unjoni Ewropea għal Moldova fuq ksur ta' drittijiet tal-bniedem. L-Unjoni trid tinvesti iktar għall-iżvilupp u għall politiki eh, kummerċjali xirqa. Naħseb li nridu nagħtu iktar assistenza finanzjarja lil Moldova. Grazzi ħafna, Harlem Desir, għal-minuta. Sinjura Kommissarju, kollegi għada għall-ewwel darba l-Parlament tagħna se jkollu jagħti ftejin tiegħu fuq ftejim ta' riammissjoni din hija responsabilità kbira u naħseb illi dan il-Parlament ma jistax jieħu responsabiltajiet tiegħu kif ġiġi għaliex din hija fil-fatt kwistjoni ta' sigurtà ta' dawn il-persuni konċernjati. Dan ehm, il-pajis qed niddiskutu fuqu la afferma il-Konvenzjoni ta' Ġinevra għas qas toħra ġifieri dan mhux biss jirrigwarda il-ċittadini tal-Pakistan imma ċittadini ta' pajjiżi oħrajn li jaħarbu mill-gwerra u mill-inkwiet, per eżempju, il-persuni mill-Afganistan. Naħseb illi eh, dan il fejjim se jibatom lura f'pajjiż u bla ebda garanzija naħseb it-talba li tal-leġittima tal-pajjiż tagħna tal-parlamentana u li jkun hemm l-ewwel net evalwazzjoni tal fejjimiet tal-remissjoni li kien hemm qabel Eh, bżonn li l-Pakistan jifferma l-Konvenzjoni ta' Ġenevra qabel ma kunu nistgħu nitkellmu fuq rejim miegħu u hemm bżonn li l-Parlament ukoll jieħu ikollu rappreżentant fuq il-Kumitat ta' eh, imħalla ta' riammissjonijiet sabiex ikonna eh, nkunu nistgħu nsemmaw li ħinna sabiex għadha ma jkollniex għalfejn u mbagħad nagħtu il-go ahead tagħna għal xejn issa. Nagħti il-kelma lill-Kummissarju Malmstrom biex tikkonkludi dan id-dibattitu u twieġeb għal xi mistoqsijiet. Grazzi ħafna Sur President, Onorevoli Membri. Jiena bil-qalb nitkellem dwar it-Turkija, libja u l-Moldova ma'kom, imma m'għandniex ħin u għalhekk se nitkellem biss fuq is-suġġett tad-dibattitu tagħna tal-lum. Nitkellem dwar dan iktar il qoddim magħkom dwar il-Pakistan kif qalu xi kelliema kellna diskussjoni magħhom in inna niddiskutu fuq dan il-fejm ta' riammissjoni u naħseb li aħjar ikonna ftejim Ewropew mal-Pakistan flok ħafna eh, ftejmiet eh, bilaterali li ħadd eżattament ma jkun jafx fihom dan huwa ftehim li jista' jkun monitorat, sorveljat, iktar trasparenti, nistgħu niddiskutu hawnhekk fil-plenarja. Għandna ħafna influenza fuq drittijiet fondamentali, drittijiet tal-bniedem u iktar ċertezza legali. Irrid ngħid ukoll kifat fil-kommenti tijaj ta' introduzzjoni li l-akki Ewropew dwar l-azil jitlob illi ikunem protezzjoni internazzjonali għal ċittadini minn pajjiżi terzi wara li jkun hemm eżaminazzjoni individwali ta' talba għall-azil li dan verament għandu bżonn l-azil. Il-direttiva dwar l-azil u ta' fulina rritin rrit din id-direttiva tispeċifika kriterji speċifiċi F'dan ir-rigward u ebda ftehim ta' riammissjoni ma jista' jeħles lill-Istati membri minn dan id-dmir fondamentali. Id-dikjarazzjoni illi ftemna fuq hawnhekk dwar ir-rapportar lejn il-Parlament u iktar trasparenza huwa importanti ħafna u l-Kummissjoni timpenja ruħa illi se timxi fuq se jkun hemm kif għattilkom evalwazzjoni ta' ftejmi ta' riammissjoni kollha u din l-evalwazzjoni hija l-bażi ta' strateġija tal-ġejjeni għal ftejmi ta' riammissjoni Eh, għalġejjeni u jiena l-esta wkoll illi niddiskutih magħkom. dwar kif nistaw nkunu nafazax se jsir minnhom dawn il-persuni il-Kummissjoni m'għandix il-possibilità li tara xar minnhom u l-Istati membri laqqas għandhom l-obbligu li jagħmlu dan u laqqas għandhom obbligu li jirrapportaw l kummissjoni imma fid-dawl tal-evalwazzjoni li se ssir naraw x'nistgħu nagħmlu biex nikkoperaw iktar bħala Stati membri, NGOs, persuni li qegħdin jaħdmu f'dawn il-pajjiżi terzi sabiex innavvanzaw fuq dan il-punt. Għalhekk din evalwazzjoni importanti ħafna se tiddefinixxi eh, kif se jkunu kif se tkun il-politika dwar ir-rammissjoni għal ġejjieni. Huwa importanti li konna dan il-ftehim biex aħna immexxu l-politika tal-immigrazzjoni kif xiera u iktar mala kemm jista' jkun se naqsmu magħkom is-sejbiet ta' din l-evalwazzjoni u nitlobkom u nħeġġiġkom biex eh, tivvotaw favura għada. Grazzi. Grazzi Signora Kommissarju u fl-aħħar e, eh, Sur Sogor Taba, ir-rapporter. Nittama illi mux se tirrabja mi għajwis għax l-ewel t-kellim tal-inqas minn ħin illi kellim nittama li jissa se tkun naqra indulġenti mi għajajt il-kellim tkellimna dwar il-Pakistan, tkellimna ħafna u kol dwar l-arar, rajna stampi li kexkxuk, u issa għedin nitħasbu dejjem iktar dwar l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem fil-Pakistan u f'pajjiżi oħrajn. Imma dak illi l-iktar ħassibna huwa il-fatt illi anki xuħut mill-pajjiżi illi iffirmaw il-protokoll ta' Ginevra edin jiksru xi drittijiet tal-bniedem, drittijiet fondamentali dan huwa tħassib illi smajna eh, anke xi kollegi jitkellmu dwaru. Iva, hemm persuni illi eh, jikxfu il-violazzjonijiet fil-Pakistan ma forsi dawn jiġu minn stat membru Ewropew illi laqas biss ma jirrikonoxxi il-minoranzi illi għandu fuq it-territorju tiegħu dan irridu ngħidu ukoll mingħajr tlaqliq. Ovvjament huwa importanti l-kwistjoni ta' drittijiet umani, imma din mhix biss kwistjoni ta' drittijiet umani, drittijiet tal-bniedem, imma fil-fatt hija tweġiba li ċittadini Ewropej illi qegħdin jitolbuna iktar sikurezza għalhekk ippermettu li nagħtikom eżempju li jmur lura għal Mejju ta' din is-sena fil-Renju Unit. Hemmhekk żewġ studenti mill-Pakistan, Nasser Farastan, ġew arrestati u l-qorti tar-Renju Unit għatata li tibatom lura eh, jekk tibatom lura f'pajjiżhom ikkunu eh, feriklu għal ħajjithom u deċidiet ħallihom jibqgħu eh, fir-Renju Unit għalhekk meta nkunu qegħdin naraw jekk persuna għandix tiġi imbibawta lura jew le, xorta hemm il-possibilità li naraw eżattament il-kundizzjonijiet kif ikunu f'dak il-pajjiż partikolari u naraw illi drittijiet fondamentali ma jkunux uh, miksurin. Il-Pakistan għadu lura meta qabla qabel fuq ħafna kriterji u eżiġenzi imma tinsewx illi fl-2004 eh, ilu issa li għandu dan il-Ministeru għal-minoranzi u ġew iffermati żewġ tejmiet internazzjonali wieħed dwar id-drittijiet ċivili, politiċi u uh, konvenzjoni għad-drittijiet fondamentali f'dak kollu li għandu xaqsam ma' assistenza legali u uh, uh, non-diskriminazzjoni. Ixtiq ngħid xi ħaġa, forsi għada xaħat jivvota le, forsi dan il-vot ikun ifisser ukoll illi mandux fiduċja fil-rati ta' pajjiżu fid-dawl tal-eżempju li għadni kif tajtkom. Jiena najt ejjew najt natu l-Pakistan il-possibilità illi jimxi l-qoddim wara l-progressi li għamel dan l-axħar u nittamaw illi permezz ta' dan il ftehim ikun jistambat jilħaq l-standards internazzjonali kollha. Grazzi, ħafna ekna mela l-essa eh, nalqu l diskussjoni konġunta, il-votazzjoni s-sir għada f'nofsinar u issa